Inkomplu bil-seduta tagħna l-minuti tal-laqa tal-bira u t-testi li ġew adottati huma disponibbli ma nafx hekk hemm oġġezzjonijiet. Dana mhux il-każ għalhekk mela il-minuti issa huma